kollegi. Grazzi ħafna dan id debattitu issa magħluq mela u l-votazzjoni fuq ħassirada fil-11 u nofs. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda huwa ir-rapport tas sur manka u f'dan huwa dwar l-emendar tal-estimi tal-Parlament tal-Baġit tal-2010. Nixtieq ngħaddi issa l-ewwel rapporter is-sur manka għal erba minuti kieġba. Grazzi President, Komissarju, Aziz kollegi, aħna hawnhekk il-koll nafu il huwa biss permezz ta' sforz konġunt fuq livell Ewropew li jirnexxilna nifacċaw l-isfidi kbar ta' seklu 21 bħalma huma t-tibdil fil-klima, in-nuqqas l materja prima, il-globalizzazzjoni ekonomika u teddit ta' sigurtà. Biex irna xina nifacċaw dawn it-tip ta' problemi l-Ewropa jrid ikollha strumenti effettivi u komprensivi u dan huma Disponibli permess ta' Tratat ta' Lisbona f'Diċembru ta' sena li għaddi taħna provajna l-budget tal-istituzzjonijiet tal-2010 u minħabba l-implementazzjoni ta' trattat tal Lisbana għadna ma l-istejni xol budgetarju tagħna daħ ħajib għaddejt sa' April. Issa ninsabu fl-ewwel fażi fuq l-effettività ta' dan it-trattat. U sa mill-bidunet l-Unjoni Ewropea ħajkollha bżonn ir-riżorsi disponibbli sabiex tkun tista' timplementa dawn il-politika ġodda. It-trattat ħajkollu kollu impatt dirett u indirett anke fuq is-servizzi tal-Parlament Ewropew u soluzzjonijiet oħra f'dak għandu x'aqsam għall parlament Ewropew. It-trattat ħajwassal għal użu aktar wiesa tal-kodeċessjoni da ħibda japplika 95% tal-leġizlazzjoni u dana jirrigwardja kollu osma bħal libertà, sigurtà, l-ġustizzja, l-agrikoltura, ir-riċerka u l-fondi Eh, strutturali dan ħaj applika wkoll għal maġġoranza kwalifikata tal-Kunsill li tintuż inqas u ħażiet eh, l-attività leġislattiva tal-Unjoni Ewropea in ġenerali u dan jkollu impatt ukoll fuq il-mandat u l-attività tal-Parlament Ewropew għalhekk ikonna bżonn illi insidu l-amministrazzjoni tagħna l-prijorità ewlenija tal-budget ta' emenda Huwa fil-fatt li naċċertaw li l parlament ikun jista' jagħmel xogħlu hekk kif tistipu t-Trattat ta' Lisbona. U nixtieq ngħidilkom li sa mill-88 il-Parlament kien għamel limitu ta' 20% fuq un-nifsu tal-nefqiet totali. fil Għafas multi multijanwali l-2007-2013 il-Parlament Ewropew approva dan il-livell ta' nefqa bħala il-massimu għal nefqa amministrativa sa' mill-2006 nefqa tal-Parlament Ewropew ila tizdiet minħabba bħal l-istatut bħala fej bħal l-istatut tal-membri. tal membri U minn dan il-fatti kollha l-istatut tal-membri u trattat dawna ma ġewx ikkonsidrati fil-kalkoli illi għaw taħdan il-limitu 20%. Il-Komitat tal-Budget insista li il-Budget tal-Parlament Ewropew għal-2010 xorta ma jaqbilx dan il-limit u aħna nexxina nagħmlu dan. Meta konna għadin meta ħanfasslu l-budget tal-2011 issa jiddu jkollna algoritm ġdida. U b'attenzjoni kbira jekk jiddu naċċertaw li jkollna nil-ta' budgetarja fil-futur laqwa mod kif nistgħu nagħmlu dan huwa billi nfasslu ħabbażi ta' ħtiġijiet eh, vera mhux indikaturi biss issa fissem il-gruppi politiċi l-ewwel is Fernandez fissem l-IPP. Għażewġ minuti. Presidente, caros colegas. Grazie ħafna, Signora President, Signori, dan il-budget li qed jemenda eh, saret minħabba tħu fis-seħħ ta' Trattat ta' Lisbona. Il-Parlament qed eh, jieħu fitej iżjed responsabiltajiet u poteri u għalhekk għandu bżonn ir-risorsi biex jilqa' dan il isfida din l-isfida. Jiena qed nisħaq illi ċittadini tal-Ewropa għandhom son ta' leġislazzjoni eċċellenti li għandha toħroġ minn dan il-Parlament għalhekk huwa importanti li l-membri, l-kumitati u l-gruppi politiċi jingħataw ir rizorsi meħtieġa. Ir-regoli legali, budgetari u d-disciplina finanzjarja eh, huma koperti minn dan il-budget dawn emendi fil-budget. Aħna nikkonsidraw illi eh, it-tfaddilu il-disciplina budgetarja għanda tkun iżjed stretta minn qatt dana huwa dak li qed jistenna l-ċittadin. U importanti li konna bażi zero fil-budget biżjed trasparenza, biżjed disciplina u ninħtiġu biżjed informazzjoni għall-ispejjeż reali, l-overheads reali tal- l-ispejs reali tal-parlament għanna bżon u tal ippjanar fit fil-bini biex il-budget ikun sostenibli u importanti u koll li innaqsu il-budget tal-bini berba miljon euro, jiġifieri t totali tal-budget isir 19.99 fil-mija tal-ewwel kategorija 5 kif ġiet approvata fl-ewwel qari. Jina zgur illi dawn il-fondi se jfissru li se jkun possibbli li nilqaw l-aspettattivi leġittimi ta' ċittadini Ewropej sa' l-SND 4 minuti u nofs sur Fer. Sur President, Signora President, kollegi, dawn l-emendi tal-budget huma pratiċi wkoll biex il-metodi tal-budget jaqblu mal-madħul fis-seħ tat trattat tal-Lisbona, iżda l-prinċipju huwa bbażat fuq ftehim ta' 20 sena li, li se jkollna taħt il-titlu ħamsa. 5. Aħna naqbsu dan il-limitu minħabba il-raġunijiet tekniċi mhux minħabba l-politika u dan wassal regoli tal-20%. Fl-2011 u 11 il-marġini se tkun għaddit se naqbsu għaw kol ħlif jek għajr jek naqtaw xie spejjes minn ximkien. Em, raġuni la li xet naqbsu l-20% għax l-ispejs tana zidu iżjed mill-istituzzjoni toħra. Iżda forsi nistaw nibqaw ġewwa dan il-limitu. Għanna natu attenzjoni għal fat li ħafna l-istati membri eh, jinsabu ħafna pressjoni biex naqsu il-pagi u l-impiegati. Għanna ma nistawx nibqaw nespandu l-amministrazzjoni tal-Unjoni Ewropea fl-istess waqt għanna u koll eh, nieħdu konsiderazzjoni l fat li qed naħdmu fl-imkien ma l-istituzzjoni toħra fl-1988 kena regola imposta minna stess li jekk naqbsu l-20% rridu namlu jekk fin konsultazzjoni mal-Konsil. Eh, għanna neħdu konsiderazzjoni negozjati diffiċli fi rigward ta' servizzi esterni u jiena se nivota favur dan il-budget iżda jiena nixti nwissikom għal-futur. Is-sur Alvarez mhuwiex fil- kamra lura sinjura Isser Wertan għal għal sinjura Wertan għal minuta nofsi kjoġbok. Kollegi, il-Trattat ta' Lisbona tissaħħaħ l-Unjoni Ewropea kollha bħala wahda nija qed jagħti iżjed qawwa l ċittadini Ewropej permezz tal-Parlament Ewropew. It-titjib fil-Parlament Ewropew ifisser li se jkun iżjed responsabilità leġislattivi u kull membru għandu jwetta dan il-xogħol ġdid eh, fil kuxenza tija. Nixtieq insemmi l-eċċellenza leġislattiva dawn huma importanti ħafna allura bidliet fil-budget huwa jaqa' taċċertu kondizjonijiet. kondizzjonijiet għanna il-krizi kurrenti dan għajfisser li għanna noqdu attenti rigward ta' rizorsi tagħna pal-MEPs u koll aħna marbutin biex namlu xogħol leġislattiv tagħna kemm jista' jkun mod tajjeb. Dawn il-kondizjoni għandhom jiġu um, sodisfatti grazzi issa il-kellima individwali sur uh, polida għal żewġ minuti kħarġbok. Grazzi, Signora President. Bħala prova tal-fiduċa tal-deputata ta' dan il-Parlament tal-Komitat tal-Budget huwa fil-fatt qegħdin nivvotaw parti kbira mill-budget parlamentari inkluż. Eh, hawnhekk hawn xaw erba' ħamsa min-nies fuq kollox hawnhekk dan huwa sinjal tajjeb illi fil-fatt għandhom fiduċa fina xaqqas biss dan jawruħom li jers u law jafu xħan għamlu. Mela fil-għamnek għana għan ratifika u nejdu li għana kompletament naqblu ma din iż-żieda tal-budget għaliex naħsbu illi mhux qed jiksar ir-regoli tagħna illi konna minna fuqna stess bħala miżura ta' austerita' Kif tafu il-kollega tiegħi farmu anke jiena fi Spanja, jkun aħna konna għadin dejjem nżidu ir-raġuni tagħna il-membri tagħna u l-funzjonijiet tagħna jkollna bżonn ċertament li nżidu la dotazzjoni budgetarja tal-Parlament u hekk qed jiġri hawnhekk fil-Parlament Ewropew għalhekk idu nivvotaw favur. U għacċert li fis snin li ġejjin naċċertaw li dawn il-nefqis ikunu sostenibli. U dan ifisser li dun nitkellmu b'mod serju fuq il-futura ta' fuq il- ehm, politika futura ehm, fid-dawl ta' l-sostenibilità u dejjem neħduħsib in-nefqa u l-ispejjeż. Issa, għammek għanna, eh, ovvjament għedin id-defendu aħna ġifiri kemm l-austerita u kif ukoll ir-realtà budġetarja naħseb il-ftehim kien wieħed tajjeb u għadha nistgħu nivvutaw mingħajr problemi. Vaughan for one minute please. għal minutek Grazzi, Signora President, għat t-nitkellem għannom tal-grupp tal-SND, iżda l gbira tal-membri se jarfu l-bżon ta' iżiet rizorsi wara il-Trattat tal-Lisbona. Iżda għaw ħafna mistoqsijiet fil-gwar tal-finanzi tal-finanzjar ta' dan eh, il-proposti. ħafna kollegi tkellmu dwar dan. Hemm xi kwistjonijiet oħra, per eżempju, jekk se jkollna iżjed rizorsi għall-impjegati tagħna, Eh, dana fuq li ma evidenza hija bbażata din dawna ħadhom mill-arja jew għandhom xi evidenza xi bażi soda. U għanna bżon ta', ta staff iżjed, ta' impiegati iżjed, ta' segretarjat. Għanna bżon ta' iżjed informazzjoni f'dan ir-rigward. Jekk naċċettaw l-allokazzjoni ta', ta iżjed minn 1000 euro għal kull xar għanna nħarsu lejn spejjeż oħra spejjeż oħra li se jkunu meħtieġa għanna bżon tal-ispiża globali ta' dan. Kollu għax din deċiżjoni se tkun diffiċli ħafna biex jittieħed tittieħed mill-membri għada dejjem ikun hemm kontroversjalità fil ta' riżorsi. U kiku tajna iżjed informazzjoni forsi d-deċiżjoni għada se tkun iżjed faċli għal-membri Sir Bergenries issa. Sir President, ovvjament il-Trattat tal-Lisbona jatina iżjed obbligi, iżjed poteri u iżjed xogħol ukoll. Dan jfisser li għandna bżonn iżjed impjegati għal komitati, għal gruppi u anki għal membri individwali jien għandi dubji tiegħi dwar dan. Naħseb li jekk inkunu iżjed effiċenti fi xoltana, nistgħu insommu ġewwa l-limitu tal-budget li għandna. Jidher li hawn diversi passi li rridu neħdu. mhux din is-sena, iżda sena d-dieħla aħna l-grupp tiegħi kontra dawn. Nasab li żieda zida wahda fil tal-Lisbona nistgħu nistaw naċċettawa. Iżda mux iżjed minn dan um, specialment sena wara firgwat tal-bini. Um, Isur Janesko jkaġbak issa. Grazzi, Signor President. L-eccellenza leġislativa hija priorità hawnhekk għandna noffru l-membri u l-komitati il-mezzi biex jilħquha il-bżonni tal- għal fin nef ikkaġenata mill mit-trattat tal-Lisbona miex inkluża fil-budget tal-Parlament. U dan għajt jestendi il-rwol leġlativa tal-Parlament u għalek iżjed fondi għanna bżon ta' iżjed miżuri biex nizguraw l istabilita tal-budget għanna jkonna politika tajba fil-gwad tal-budget u budget fit eh, politika, politika fit-tul fil-rigward tal-bini eh, fil-parlament. Għanna nżomu mal-programm tal-bidu fil-qafas multianwali u għanna nżomu disciplina budgetarja. Għanna nżomu l-limiti tradizjonali ta' 20% u nilqa ftejim biex ma neċedux dan il-limitu Nasab li għana nizgura u sostenibilità tal-budget eh, fis-snin li isegwu fis-snin ta' wara nasab li għana konna budget ibbażat fuq iżjed disċiplina għandna bżonn ta' trasparenza ta' informazzjoni ċara f'rigward tal-ispiża globali tal-Parlament Ewropew. Grazzi issa wasanna għall laħar proċedura tal-kaxtijaj għandi kellim wieħed biss hawnhekk notifikat is-Sur kif jogħġbok. Grazzi, Signor President. Nixtieq ngħid li Sirfam Fam li l-Parlament Ewropew għaġixxa b'mod responsabbli nixtieq nirringrazzja l burow in partikolari talli sab il-possibilità li nirrispettaw l-20 fil-mija. Dan huwa importanti għal għal kulħadd hawnhekk fi żminijiet ta' kriżi li għandna illum għandna nkunu um, kawti kemm jista' jkun. U għanna nizguraw illi il-membri parlamentari għandhom rizorsi meħtieġa it-fadil fuq il-bini um, għandu um, għanna ukoll u koll u għanna nizguraw li konna bini modern biex nkunu nistaw naħdmu b'mod effiċenti bħala ċittadini Ewropej. Grazzi, tajt il-President. Issa, qed idur deġan ndur li rapporter Sir Manka għal żewġ minuti jogħġbok. Grazzi, Signora President. Jina issa nesprimi ringrazzjament tijaj lejn il-membri kollha tiegħi hawnhekk il-kollegi tiegħi tal-li jisibu soluzzjoni nixti informakom fil-li fil-budget tal-2010 inkludejna xi miżuri biex niġeneraw it-tfaddil u naqsu il-pressjoni fuq il-limit titana. F'Ottubru li għadda waqt ehm, il-diskussjoni aħna binna li l-Parlament ikun soġġett għall-audit waqt is-servizzi. is servizzi biex niskuraw li nużaw il-fondi bl-aħjar mod possibli. L-idea hija li l-fondi jintużaw biex nżidu l-effiċenza. Nista' nara anki tnaqqis fil-servizz tal-interpretazzjoni. Et nistenna l-istituzzjonijiet oħra jipprovdu jżejt informazzjoni dwar kif se jużaw il-kapacità li għandhom mhux biss fis-servizzi tal-lingwi, iżda anki fil-kiri tal-premises u anki tal- bini u anki fil-fotokopying nasab li s-servizzi se jiġu ġenerati permezz ta' strategija tal-medium term fir-rigard tal-bini li għandhom jiġu sottomessi mill-amministrazzjoni. Aħna t-istennaw niġevu dik l strategija fi żmien ftit jiem grazzi għal kooperazzjoni ta'kom u għal responsabilta ta'kom, murija minnkom, grazzi id-dibattitu u għamalu tajt il-President il-votazzjoni rada fil-11 u nofs nar il-ħamis ġifiri, dan se jisir nar il-ħamis il-25 ta' ta' ta' frar mid 9 sal-sassija. Leġenda ġiet publikata fuq il-website